il-segwitu uh, wara r-rezoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' frar tal-2015 fir rigward tar rapport tal-Senat uh, uh, dwar l-użu tal-tortura mill-CIA. Mela nasir kemm kelma l-rappresentant tal-Konsil Dik hija tradizzjoni tagħna illum isir Bert Kendas. Ringrazzjak Sur President, membri onorevoli, kif tafu l-Istati Uniti hija eh, imsejħeb importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea fil kontra terrorizmu. Kulħadd jaf ukoll li kien hemm tħassib seri ħafna u differenzi fil-passat dwar diversi aspetti fil-kwad tal-politika tal-Istati Uniti kontra terrorizmu. L-Unjoni Ewropea kienet impenjata mal istati Uniti fuq dawn il-kwistjonijiet għal ħafna sin inklużi l-waterboarding u ħafna kwistjonijiet oħrajn li jmorru kontra l-istandards tad drittijiet tal nidem Id-dialogu iwassal għal biex insemmu ħafna kwistjonijiet u ħafna sħassib li għandna mal-Istati Uniti fuq dan din il-kwistjoni. Importanti li nenfasizzaw li ninsabu fil-2016 u il-President Obama waqqaf il-programm formalment tal formalment waqqaf il-programm tal-CIA fjem wara li ħal ħatra tiegħu. Deċiżjoni importanti u ipprojbixxa kwalunkwe forma ta' tortura u trattament ħażin u il-żamma fis-sigret u prassi oħrajn. Aħna tajt opinjoni bħal President Obama li dawn il-tekniċi imorru kontra l-valuri tagħna u ma jgħinux fil ġlieda kontra terrorizmu. Edna ripetutament li l ġlieda kontra terrorizmu trid isir kull rispett tad drittijiet tal-bnedem u d-drittijiet ehm, umanitarji u anki tal-drittijiet tal rifuġjati Dana kien veru u għadu veru illum. Nistgħu niġġieldu kontra terrorizmu jekk inżommu mal-valuri u l-intana u l-Unjoni Ewropea tikkondanna kull tip ta' tortura u kull tip ta' trattament ħażin f'kull ċirkostanza u taħdem lejn il-prevenzjoni u l-eradikazzjoni fl-Unjoni Ewropea kullimkien fid-dinja bħala priorità fil-politika tagħha tad drittijiet tal-bnedem. Il-programm illi eh, referina li fil-mistoqsijiet eh, waqt waqfet diversi snin ilu u l eh, Obama fil-fat wassal il-politika tagħhom viċin ħafna l-politika tal-Unjoni Ewropea li inkludi l-eufemizmu, fil-gwad tal-teknika tejba fil-gwad tal-interrogazzjoni. L-artiklu 4 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea tajt li s-sigurezza nazzjonali tibqa' responsabilità ta' kull stat membru dan ifisser li x-xogħol tas-sigurezza tal-forzi ta' sigurezza tal-kull stat membru jibqa' barra l-kompetenza tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea u bekk nifhem il-tħassib tagħkom li l-Kunsill ma, tax segwitu għal rakkomandazzjonijiet li għandkom fir-riżoluzzjoni għax il-Konsil fil fat m'għandux il-kompetenza biex jagħmel hekk taħt it-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Sitwazzjoni soddisfaċenti din? Ovvjament, le, u laqqas xej. Personalment bħala u jiena nistħi li dan il-prassi fil-passat ġraw seħħu fil-territorju tal-Unjoni Ewropea u nixtieq nesprimi fisem il-Kunsill l-istess mistħija il-lum. Il-Konsil però jrid iżomma kompetenzi illi jieħu taħt it-trattat. Dana ma jispiċċax hemm però żgur il-kummissarju se jidħol fil- f'aspetti oħra ta' kompetenzi tagħha, dana ma jfissirx l-attivitajiet fl-istati membri li huma illegali mhumiex taħt mingħajr skrutinju l-istati membri tal-Unjoni Ewropea huma marbutin mill-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta tal-Drittijiet Fundamentali l-azzjonijiet kontra terrorizmi tal- tal-Istati membri li inkludi l-involviment tal-azzjoni tal-CIA qed jiġi riveduti mill-Qorti ta' Diritti tal-Bniedem fil-passat l-Qorti kondannat dan rendizzjonijiet fil-territorju eh, f'deċiżjoni waħdanija għal-menu. Inkjesti oħra li qed iseħħu. Il-Konsil jixtieq jenfasizza l-importanza ta' dan il-qafas legali sot mill-lat politiku Eh, u iħalli id-deċiżjoni eh, f'posta kif għandha tkun fil-fatt għax din hija deċiżjoni mill-qorti importanti li l-politiki kontra terrorizmu jirrispettaw bisħieħ id-dritti tal bniedem fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll fil-livell tal istati Membri. Dak li ġara fir-renditions fil-konsinja qatt m'għandha terġa' isseħħ. Grazie ħafna, Ministru. Mela se nagħti l-kelma lill-relatur issa. Sur Albrecht, il-kelma lilek għal ħames minuti. Grazzi ħafna, il ir d-dittita minna tal-istat tad dritt huwa element essenzjali fil-politika ta' suċċess kontra terrorizmu. Dan il-Parlament ripetitament ikkundanna il-politika ta' CIA fil-gwad tal-żamma fis-sigriet u anke fil-gwad tal-programm tal-konsilja li waslet tal ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem li inkludi l-użu tat tortura u trattament ieħor inuman u um, eh, u iżamma minnar il-proċess eh, u ksur ieħor ta' dritt tal-bnedem jidher biċ-ċar li minkejja natura partikolari politika ta' sigurezza nazzjonali u kontra terrorizmu mux eżenti mill-prinċipju tal-responsabilità. Ma jistax ikun hemm impunità għal ksur tal-liġi ta' drittijiet tal-bnedem internazzjonali il-konsigni illegali u iżamma sigreti u tortura ehm, eh, importanti illi nħarsu drittijiet tal bnidem effettivament fil-politiki interni u esterni tal-Unjoni Ewropea u niżguraw il-politika ta' sigurezza li huma bażi għabbażi ta' dritti tal-bniedem. Dan il-Parlament sejja ripetutament għall-istħarriġ fi sħiħ bisħiħ bil-kollaborazzjoni tal-istati membri tal-dan il-programm ta' konsinji tal-CIA u u biex jizgura li il-rakkomandazzjonijiet tagħha jiġu segwiti b'elementi ġodda biex nużaw u niżviluppaw id-drittijiet um, tiegħu tal-inkjesta. Tal Il-rapporti dwar l-intelligenza tu l-intelligence juri l-fatt li hemm numru ta' stati membri u l-awtoritajiet u uffiċjali u l-aġenti tal-servizzi sigreti kienu kompliċi fil-, fil f'dan il-programm ta' konsinju ta' zamma fis sigrit ġili permezz ta' korruzzjoni u eh, biħlas ta' ħafna flus mill-CIA eh, biskambju għal kooperazzjoni tagħhom. Ir-rapport mill-Select Committee ta' CIA fuq l-Intelligence eh, jiġħat il-talbiet illi illi din l-informazzjoni ma tistax ma setax tittieħed bit-teknika eh, ta' interrogazzjoni normali. Dan affisser il-kontinuazzjoni tal-ta' iżis ksur ta' dritti tal nedem dan għand wera permezz ta' rapporti oħra mis Secret Services minn eh, stati membri varji. L-Unjoni Ewropea għandha tinvestiga u tagħmel prosekuzzjoni kontra l-ksur tal-dritti eh, tal-bniedem f'dan il-programmi u tikkoopera mal kull talba mill-Istati membri fil gwater estradizzjoni u għall-għajnuna effettiva għal vitmi L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jistħarġu wkoll investigaw l-allegazzjoni jiet li kienem ħabsijiet segreti fit-territorju tagħhom fejn in-nies inżammaw taħt dan il-programm u għandhom jixlu dawn in-nies involuti. Jieħdu konsiderazzjoni x-xieda kollha li ġew skopruti l-Istati Membri għandhom jinvestigaw li dana ġara kollu fit territorju tagħhom u jixlu dawk responsabbli aħna eh, tkellimna dwar it-ħassib tagħna firgwa tal-ostakli li rajnihom firgwa tal-investigazzjonijiet parlamentari u oħrajn f'żewġ stati membri fil-volviment fil-programm tas-CIA u l- il-klassifika fejn mhux suppost tal-dokumenti u dan wassal l impunità tal-, -tal tal-min kien responsabli fil-ksur ta' dritti tal-bnidem. Aħna tlab saqsejna għal-konsil jekk um, kien hemm skuża fil-kwad ta' ksur tal-kooperazzjoni fejn eh, taħt trattati fejn ipprova ipprova um, iġiel il-Parlament jaċċetta rapporti mqasra il-Kunsill għandu joħroġ dikjerazzjoni fejn jara fil-involviment tal-uffiċjali fil-diffikultajiet li kien hemm fl il-Kunsill tal-appoġġ fil gwalt ta' dawn il-proċessi għall-iskoperta tal-verità fl-Istati membri il-Kunsill kellu smijat mal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea biex jiċċara l-arfin tagħhom. Il-Kunsill eh, il-Konsil ipprova garanti għal-drittijiet tal-bniedem, il rispet għal-drittijiet tal-bniedem u l-sim tal-informazzjoni u jirrestringi l-sim fil-restrizzjonijiet fil-sim tal-informazzjoni hawnhekk. Dawn il-mistoqsijiet tal-ikbar importanza u mistoqsija għall-Kummissjoni jekk il-Kummissjoni et eh, proposti għall-arranġamenti għal eh, fil-rigward tal-attivitajiet transkonfinali fil-sigurezza. fil tal attivitajiet transkonfinali fil sigurezza fil il-sigurezza nazjonali mhix barra drittijiet tal-bniedem jew l-istat ta' dritt għandha tkun responsabbli u l-Unjoni Ewropea għandha rwol tagħha hawnhekk. Buxle. Grazzi. Jekk iġobkom nitlobkom li titkellmu bil-mod biex l-interpreti kun jista' jagħmlu xogħolhom. Sinjor Jorova fisem il-Kummissjoni Ewropea. Membri onorevoli minn President jina nilqa dan il-sforzi li nkomplu naħmu fuq dan din il-kwestjoni kien rapporti fis-Senat fuq il-programm ta' detenzjoni ta' sejsej jikonstituxxu il-ġlida kontra id-drittijiet fundamentali. Ma nistgħux qatt ġustifikaw il-arrest, il-detenzjoni arbitrarja jew il it-trattament ħażin ta' persuni Però rridu nkunu nafu wkoll li ċertu forti ma barra mill-mandat tal-Kommissjoni trattat ma jdi ebda kompetenza l-inna biex nkunna investigazzjonijiet ta' dak l-intelligence u servizzi ta' sekurta. Barra minn hekk il-Karta t-trattijiet Fundamentali applika biss fejn istati membri e huma qegħdin jipplementaw il-liġi tal-Unjoni. Barra minn hekk il-fatti rilevanti ġiraw qabel ma kien hemm istati membri involuti li kienu saru parti mill-Unjoni Ewropea. Dan minkejja dan kollu, aħna dejjem sħaqna illi Istati membri kollha involuti jridu jagħmlu investigazzjonijiet indipendenti u imparzjali u fil-fond biex jistabilixxu l-fatti. Dawn irridu jistabilixxu r-responsabiltajiet u jippermettu li l-vittmi kollhom kumpens għal ħsarat li ġarbu. Dan huwa eh, obbligu pożittiv li ġej mill-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq id-Drittijiet tal-Bniedem. U dan ġie mfakkar milux mill-Qorti tal-Drittijiet eh, tal-Bniedem. Meta nerġgħu għal kooperazzjoni ġudizzjarja, meta kien ġej intom wettaq il-program ta' CIA, ma kienx basa ma kienx hemm il-kooperazzjoni l unjoni Ewropea u Stati Uniti uffiċjalment u allura żewġ tamiet mal istati Uniti waħda fuq l-estradizzjoni u l-oħra fuq il-għajnuna reċiproka legali taħret fis-seħħ fl-ewwel ta' frar 2010 u dawn jiċċaraw jinifikaw il-qafas ta' dawn il-kwistjonijiet kriminali u li dak dak li huwa l-qafas legali. Fl-Istati Uniti, fi żmien meta mer proviżjoni għal kwalifika u l-istatus ta' pajjiżi terzi jew inkella persuni bla stat bħala rifuġjati u lanqas fejn hemm dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea dak li huwa l-lotja ta' status rifuġjati. Id-direttiva tal-2004 slash 83 u 2005 slash 85 daħal fis u ġew trasposti fid-dawl ta' dawn l-avvenimenti. Fiħdan il-mandat tal-liġi tal-Unjoni l-użu tal-mazzjonijiet tal-Istati membri kontra terrorizmu dejjem irid ikunu konformi ma' l-istandards tal-drittijiet tal-bniedem il ukoll kif ukoll Il-trattati fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja kif ukoll leġiżlazzjoni oħrajn kontra terrorizmu jiġu implementati u jiġu applikati b'tali mod li jkunu kompatibbli bisih mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Grazzi. Grazzi. U issa? Fissem il-gruppi politiċi u rappreżentati tagħhom is-sinjura għall-PP Sinjura Rapporta Mezzola, minuta nofs, onorevoli. Sur President, aħna u namlu l-ġlida tagħna kontra it-terrorizmu ma ninsew qatt l-istampa l-kbira u għalhekk x'inhu huma l ġenerali tagħna li qed niddefendu. Irridu nżommu dejjem quddiem għajnejna x'qed nipproteġu. Il-valuri, id-drittijiet u l-libertajiet tagħna li ħafna drabi neħduhom fo granted qisu xejn mu xejn huma medda. Dan stat ta' fatt qed ngħixu fid-dell tat-terrorizmu għaliex insostu innostnu li għandna dritt li ngħixu l-istil tal-ħajja li ngħixu u aħna determinati li nkomplu ngħixu din il-ħajja u b'dak kollu li għamlilna ċittadini ewropej kif qed ngħixu llum ħajja normali bid-dritt. l-użu tat-tortura tmur kontra l-valuri li aħna niddefendu u nissiltu għalihom. it-tortura hija dejjem ħażina u qatt ma tista' tkun ġustifikata ma nistgħux niddefenduha. minn ħaġa waħda ċerti it-tortura qatt ma tista' tagħmilna ċittadini li ngħixu f'sigurtà il mezzi li nużaw biex nikkombattu t terrorizmu jridu jkunu effettivi imma fl istess waqt iridu jkunu fil qafas tal liġijiet internazzjonali u r-rispett lejn id drittijiet bażiċi tal bniedem la għandna u lanqas nistgħu narmu l-prinċipji tagħna meta t-triq tagħna għat-telgħa għal kuntrarju f'sitwazzjoni bħal din irridu naħdmu aktar u nżidu l isforzi tagħna dejjem b'mod leġittimu għalhekk ħloqna kumitat ta' inkjesta fih dan il parlament ewropew matul din l aħħar sena. issa wasal iż-żmien li nitgħallmu mill-lezzjonijiet u l-iżbalji tal passat u li nirrikonoxxu li huma l qrati li huma l-istituzzjonijiet l-aktar adattati biex iwettqu investigazzjonijiet dwar proċeduri kriminali. it tortura m'għandix tkun l arma tagħna ma tirrappreżentax il valuri u l prinċipji tagħna ma tirrappreżentax lill ewropa li nemmen fiha jien.

fl-Istati Uniti jibrew li sir kienu qegħdin jużaw metodi ta' interrogazzjoni u tortura fuq persuni fuq art Ewropea wara attakki ta' 11 ta' Settembru. Gvernijiet Ewropej jridu jirrikonoxxu illi din tirrappreżenta wkoll ksur serju ta' drittijiet fondamentali u il-valuri tagħna. Il-fatti ġodda qegħdin jidhru, qegħdin jveġġu. L-awtoritajiet fir-Rumanija ma permettewx illi nitlu fil-binja ta' detenzjoni, kien situazzjoni kienet tkun differenti fil-Litwanja. Kienet il- rapport tal-Parlament li kontribuxxew biex nikxfu ċertu affarijiet kienu mistura ma' dak li kien deċiżiv kien il-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Senat Amerikan li suppost kien ħajnza mistur. Dan mhux biss wara ċertu rejati imma wara illi konna effiċenti kontra attakki terroristiċi. Skont liġi internazzjonali dan il-fatti m'għandhom ġustifikazzjoni aħna rridu naraw illi nur aħna serji u rridu nkun responsabbli u dawn kien jwerew li kien hemm violazzjonijiet eh, sistematiċi fid-drittijiet tal-bniedem wara t gwerra dinja fl-Ewropa. Il-gvernijiet tagħna ma spiċċawx tħarriġ tal-gvernijiet Ewropej fl-involviment eh, tagħhom għażbiss refaw ir-responsabilità morali, aħna hija ħasra kbira illi l-industrija tal-film tal-Hollywood kienu dawk illi pernexxilhom jiksbu d-dejta kollha u l-informazzjoni kollha fuq it-tortura. Mbagħad aħna per soċjetà ċivili eh, ma rnexxilhomx. Kien hemm għatem ħafna nies f'kont għamlu mingħajr ma tellawhom il-qorti l-investigazzjonijiet fl-istati membri irridu jissoktaw. Aħna rridu nkunu nafu kemm istati membri kienu valuti dawn il-ksur għat ma ħajosfru ebda tapit mogbir bizzejed biex inti taf tiknes kollox taħtu. Aħna rridu nkun staw nalqu dan il-kapitlu tal-mistija ta fl-istorja tagħna u irridu naraw u naraw illi ma nerġawx nirrepetua. U jiena nappoġġa l-kollegi biex jappoġġaw naqada fil-vot. Grazzi tal eżamet mal-ħin ukoll, issa naddu għal ECR. Ridovjevski. President Zemuri. Persuni ċivilizzati ma jistaw jagħmlu xejn aktar wieħed bil-forsi rrid imaqdar l-użu ta' tortura Il-detenzjoni arbitrarja, u miżuri oħrajn straordinari jista' jkolli ngħid eh, protagonista kollha li għandi ċertu dubji dwar il-mod u l-manjira kif dan qed jiġi preżentat fil-Parlament Ewropew. L-ewwel nett. Kif intqal il ministru u r-Repreżentant tal-Kunsill l-Istati Uniti għalqu l-programm illi setaw iqajmu il maqdiri jew kontroversja u li kien ħajkun soġġett għal iktar investigazzjoni. Komissarju Rova tgħid li dak iż-żmien ma kienx hemm strumenti Ewropej legali u ftemiet legali u obbligi legali. Il-President sa tfakkarna u nfakkarkom ukoll li jekk hemm il-kwistjoni ta' sikurtà nazzjonali bħalli kellha l-unika responsabilità tal-istati membru u hemmhekk illi x-xogħol irid isir sabiex ehm, hija kwistjoni ta' drittijiet sovrana ta' dawk il-pajjiżi partikolari fl-aħħar. Aħna għandna dritt li nindirizzaw il-pubbliku biex nimmobilizzawhom imma għandna id-dritt illi ninvestigawha taħt it-trattati jiena nħoss li nistgħu nagħmlu dan biss brabta ma' istituzzjonijiet Ewropej u mhux stati membri innifisam u allura jiena naħseb illi għandna bżonn approċċ iktar razzjonat u raġunat. Ovvjament ma nistawx nalqu għajnejna għal dawn il-fatti, palma huma per eżempju l-użu ta' metodi mhux ċivilizzati. Imma f'din id-diskussjoni qatt ma ħansemmu terrorizmu tiki aħna fejn ma nsemux it-terroristi. Dawn jridu jirdu ċivilizzazzjoni tagħna, ovvjament aħna ma nistgħux niġġieldu kontra t-terrorizmu waqt li nkunu qegħdin nabbużaw mid-drittijiet tal-bniedem jew marru kontri ma maħna ma nistawx ninterpretawhom tal limot illi il-dinja li hija libera hija paralizzata waqt qed tipprova tiġilet kontrihom. Grazzi tassew. Signora Intvelt, żewġ minuti. Grazzi, jiena kont membru tal-Komitat ta' Starriċ fil-programm tal-renditions tal-CIA u t irżux, għaxar snin ilu bħed U forsi tistgħu tgħidu li wara għaxar snin għalfejn qed niddiskutu dan għalfejn nerġaw nerġgħu tendu l-istess affarijiet. Iżda ikolli ngħid illi jiena qatt musernajja minn disa kem ma s-sirx il-ġustizja. Ħana l-kol nisaw nitkelmu fuq jek il-qafas legali kien fis seħta kizmin, jek żmien jekk ix kwistjoni ta' sovranità nazzjonali, iżda jiena qed inħoss li l-Konsilju l-Istati Membri qegħdin jieħbu wara ċertu ehm, ċertu argumenti legalistiċi u jekk minnu, jekk minnu illi dinja kwestjoni nazzjonali biss, ma nix kunna naf il għaliex l istat gvernijiet tagħna tal-istati membri nasib kien fl-2001 mod kollettiv mdaċidew li jżommu il titiri ta' CIA fil-spazju um, tal-ajru tal-CIA. Mista għedin jihbew wara argument għedin għalek, li kwistjoni nazjonali wara kollox, ma fil ferita hija kwistjoni ta' kontabilta, kwistjoni ta' responsabilta, meta waqta kollox, f'da waħda hija kwistjoni nazjonali. Meta dak jekk ikun dak iż-żmien kienu qalbina biżejjed il-gvernijiet li jieħdu deċiżjoni flimkien, mela issa irridu jkunu responsabbli għalija mod kollettiv u mhux joqogħdu jinbew wara dawn l-argumenti. Mbagħad joqogħdu jgħidunna ma din hija l-affa ġudizzjarju sod. Imma jiena rajt illi gvernijiet tal-istat ta' kuluri differenti xi jkunu kuluri kolli ngħid għamlu kull ma setaw sabiex e, jixeklu l-investigazzjonijiet ġudizzjarji, prosekuzzjonijiet għamlu minn kollox biex waqfu dawn il-proċessi jibqa' għaddejjin. Inti semmejt il-kelma mistħija, jiena naqbel miegħek. Ija. Tal-mistħija inkredibilment tal-mistħija meta ngħidu li wara 10 snin aħna għadni nitkellmu dwar fuq għadi u kif għalda dak di Martin qed nitkellmu ma' ħajt ma' mol tal-gomma, tfiġaqas biss jiddi, jidwi ħadd ma tjagħti kasna u aħna rridu nkomplu naħdmu fuqha. Mesa jkun hemm impunità fil-Unjoni Ewropea għaliex dak Ministru Kunders hija tal-Mistija. Grazzi. Oh, dziękuję bardzo. W imieniu grupy GUE Engiel. Grazie tasse. Cela fait effectivement 10 ans. Grazzi. Illu għaxar snin il-Parlament qed jaħdem fuq l-allegazzjonijiet ta' detenzjoni u tortura fil-ħabsijiet u attivitajiet illegali ta' CI fl-Unjoni Ewropea bdew ukoll. Aħna f'ċertu gruppi taħt il-pressjoni ta' gvernijiet qed jippruvaw ix-xeklu ix xogħol tagħna. Il-ksur tal-dawn id-drittijiet eh, huma gravi u jisiru kol imkien u kulħadd jaf manki s-Senat Amerikan. Eh, Il-Konsil ma jistax li jieħnħeba wara trattat, il-missija mhuwiex biżejjed Ministru. Isat il-membri jridu jġestu il-starriċ, rridu il-verita, għalix l-unika mezz kif aħna nistaw nevitaw li dan jirġa jiproduċi u dan biex il-vitmi eh, fl-aħħar mill-aħħar ikollhom ġustizzja. Xejn ma jġustifika tortura, xejn. Fl-aħħar nixtieq nuhu l-opportunità li ngħid dispjaċini il-President Obama għala xikwant għamalu u għadhom għaddejjin taħt dawn l-legalitajiet. E, merci, Madame Deputé. Dziękuję bardzo. Tylko przypomnę, że e, zgodnie. Grazie, Mfakarkom. regoli jgħidu li l-blue card jista' jingħata lil dawk li mhumiex qegħdin fuq lista ta' kelliema. Għalhekk fl-isem il-ħodor Madam Silvia Eva Jolie. Su President, Deċembru 2014 il-Senat Amerikan r rapport eh, fuq l-użu ta' tortura minn CIA Dan ir-rapporti konferma is-sospetti li kellna fuq l-involviment ta' ħafna stati membri fil-programmi ta' detenzjoni illegali u l-effetti tal-użu ta' tortura u l fatti li dan li ġi tollerat fuq il-territorju tal-Unjoni Ewropea mill-2001 tal-2006 responsabli ta' dawn l-atti jridu jkunu jqudim il-liġi issa, jital il-qorti u uh, dan huwa inaċċettabbli li għadna ma minniex dan, għan mistawx nintolleraw l-impunità fid-dawl ta' dan it-tip ta' ksur tal-ġittijiet tal-bniedem. Dan istħarriġi iridu sir il-gruppi politiċi fiħdan l-Assembleja jappellaw għal nwaqfu il xol tal-Parlament Ewropew fuq dawn l attentati multipli ta' drittijiet tal-bniedem illi opponi kontra il-prattika ta' dawn illegali u ta' hija xi ħaġa tal-mistħija l-istituzzjonijiet Ewropej iridu jaċċertaw illi trasparenza u il-problemi li kena qabel eh, u xkien li kena qabel jitneħħa għal dak li huma stħarriċ. Aħna ma nafux il-verità kollha u l-responsabilità tagħna hija li naraw illi stħarriċ jibqaddej dej u illi eh, id-dinja importanti kredibilità tal-istituzzjoni tagħna, partikolari tal-Parlament Ewropew illi sissa salva l-unur tal-Unjoni Ewropea. Aħna nittamaw iżis kollegi illi jintom ħankomplu għaddejjin. Ek, grazzi. Merci, Madame Députée. Euh, A teraz w imieniu grupy Fissem li FDD Ignazio Carraro, minuta. Grazzi. Kollegi nidwa kif inni naħseb minn hawn minn di hija tal Jam li nammettu li wara 15 sena wara li ġi approvat riżoluzzjoni f'dan il-parlament sena u nofsilu għadna bissa minna xej lam laftaħna stħarriċ il-stati membri għadhom edin jaqnħebe u wara il fas legali jew inkella il-segret tal-istat da eh, mhux aċċettabbli bebda mod. Għalix malli aħna naċċettaw illi fiħdan l-istati membri tana stess, eh, pal-maġġar fil-Romanija, fil-Polonja, fil-Litwanja e, ġaċċerta dan fil-rapport ta' Senat Amerikan u ġala darba dan jiġi e, aċċettat il dan it ta' trattament degradanti u nomani aħna qegħdin ċettaw li dan jista' jseħħ li kull wieħed aħna minna. Għalhekk e, naħseb issa wasal il-waqt illi nisemgħu leħinna u nitolbu illi il-ħatja il-ridu iħallsu ta' nubitom għaliex inkella musa morru musa naslhom kien grazzi.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 fuq Guantanamo u l-Istati Uniti, post oħrajn, u rajna illi gvernijiet responsabbli mm, jibqaw mblakastik kastik il-sarriċ serva biss biex ineħħu l-imperialisti, ineħu il-responsabilta mill-idejn l-imperialisti. Eh, suppost eh, din eh, ix-xempju tal-drittijiet tal-bniedem u tal ma fil-fatt il-kooperazzjoni kontra terroristika ma l-Istati Uniti hija xejn jekk aħna ħan nippermettu li dan il tip ta' terrorizmu jibqgħu għaddejjien. Dak li huwa servizzi tal-NATO, tal-CIA, l-Europol, il-Gwardja tal-Kosta u tal-Frontieri ġdid ġodda kollha qegħdin jikkooperaw biex biex il-refugġati jizomu mill jiġu eh, fiex tutna. Dan u kollu monopolju u dan eh, ġi finanzjat minn Daesh sigreta mod sigrit u aħna irridu nġidu kontra l-imperializmu barbaru billi innihdulhom il-rekkezza li huma jipproduċu. Eh, Grazie ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lil David McAllister. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. It-tortura ma nistawx niġustifikawa la kondizjonijiet u għaldaqstant. Jina nikkundanna il-prattiki ta' dawn it-tekniki ta' interrogazzjoni kif intqal fis-Senat Amerikan. L-Istati Uniti għandhom rwol kruċali fil-ġida kontra terrorizmu madwar id-dinja anki hawnhekk fl-Ewropa u il-kontraterrorizmu tara kooperazzjoni ta' kontraterrorizmu għandha bżonn tiġi maqsuma l-benefiċċju ta' ċittadini fi żewġ naħat tal-Atlantiku u fir-rispett sħiħ tal-valuri fondamentali. U naħseb għandna bżonn inkomplu bid-dialogu tagħna mal-imsieħba tagħna Amerikani fuq dawn il-kwistjoni ta' kontraterrorizmu, speċjalment il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem biex inkunu nistgħu nġirdu kontraterrorizmu mod effettiv. Sminijiet ta' instabilità globali il-relazzjoni transatlantiku huwa tant importanti anki minn natura strateġika tiegħu. Li konna dan ir-rapport tas Senat Amerikan fuq l-użu ta' tortura tas CIA f'moħħna nixtieq nenfasizza dak li skonti huwa wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-istqarrija konġunta bejn l-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea tal-15 ta' ġunju tal-2009 fuq il-luq tal-Guantanamo Bay u l-kooperazzjoni futura. Sforzi konġunti biex niċildu kontrariżmu għandhom sonju jirrispettaw liċi internazzjonali mod partikolari tiet tal-bniedem bħal per eżempju drittijiet għal trattament uman, proċess liberu u l-ħelsin mill-tortura u lek ma jistawx ikunem eċezzjoniet eżis kollegi. Grazie ħafna. Grazzi ħafna l-Sur McAllister. Nad il-kelma sal sinjura Gomes, xek joġbek. Il-Orti Ewropea, sentenza tal-Orti Ewropea fuq eh, il-kazijiet kontra l-Polonja u hemm ukoll sentenzi pendenti kontra l-Litwanja u r-Rumanija, mbagħad galli wkoll kontra l-Italja u mbagħad każ ieħor kontra l-fajrum kif ukoll deċiżjoni fil-Renju Unit favur il-vittmi tat-tortura kollha huma t-turija illi l-gvernijiet Ewropej gidbu l dan il-Parlament biex jaħbu il-kompliċità mal-programm tal-Amerikani eh, tal-konsigni. U għaldaqstant, ovvjament, għaddew somom kbar ħafna ta' flus kif zvela u koll il-rapport ta' 15 ta' ġunju ta' Salat Amerikan. L-impunità ġiet motija mill-Stati tal-Unjoni Ewropea li dawk responsabbli għal dawn ir-reati. Fl-Italja, pereżempju, eh, ġiet użata s-segretezza statali biex timblokka l-ġudikatura u għalhekk uffiċjali tal-livell baxx eh, eh, ġew prosekutati u oħrajn ovvjament xejn ma ġralhom anki Sabrina Xolza li kella ċadanza Portugiża wkoll Eh, għaddit proċess in absenza u għatma kella l-opportunità illi tiċċat u taċċetta l-involviment taħank il-vitma ta' tortura u tal-ħtif il-sur Abjumar li mam ta' Milan għal illi i hija biss il-vitma fil-pajjiżi Portugal Kien hemm kull sforz biex jaħbu s-sur Baran Barroso illi bħala Prim Ministru ivventa dawn il-programmi ta' konsinji kif jiena għamilt fir-rapport tiegħi l-prosekutur pubbliku u il rapport ovvjament inala biex Sur Barroso sar komissjoni, president tal-komissjoni, kif jista kun kredibli fi ċittadini jekk aħna kompliċi biex naħbu dawn ir-reati. Jena għat min senċedi eh, mħabba it-trasparenza. Grazzi ħafna. Hidi speċini ħafna jgħet il-President zommu mal-ħin allokat jek le kolli nala il-mikrofon palma milt. Il-Signora Anderson, mikrofonu jek joġbok. Amnesty International li konferma illi l-aeroport ta' Shannon fl-Irlanda ġi użat mis-CIA u mill-militar għal dawn it-titjiriet ta' konsili straordinarji tekniki ta' tortura mill-CIA u l-amministrazzjoni ta' President Bush um, marru qdim qorti u konklud il-14 il-persuni illi kienu msejħin ħudid men kellhom trattament diżuman però mhux tortura u għalhekk l-amministrazzjoni ta' Bush seta' jaħrab minn eh, din id-definizzjoni ta' tekniki ta' tortura imma il-gvern eh, ta' Renju Unit gideb lil qorti Ewropea u għalhekk issa ta' bil-forsi kolom jgħatu iktar provi. Dawn l-14 per l-irġiel irlandiżi għaddew minn torturi kbar ħafna qatt ma u emmijiet bħalhom li ġew torturati mis-CIA. Rapporter għandu raġun kienet tortura u għalhekk mġiba kriminali bħal dan imson tiġi esposta u sfidata biex hekk nipprevenu lil stati membri oħra illi kommettu atti ta' tortura kif kien il-każ fl-Irlanda fejn il-gvernijiet kienu involuti fil-qtil tal-persuni. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Zoltan Balzku. Grazzi ħafna, President kważi 10 snin meta l-Parlament Ewropew tirratta l-operazzjonijiet tas-CIA fejn kien hemm konsinji illegali u detenzjonijiet illegali fl-istati membri. L-evidenza hija magħrufa però ma kienx hemm ammissjonijiet. Fid-dokumenti kollha il-kelma allegat ġifiri li ġi allegat huwa eh, daħal fl-istqarrijiet kollha u l-awtorità mhumiex qed jikkooperaw fl-investigazzjonijiet u l-entità responsabbli eja eh, dejjem msemmija bħala CIA, però CIA mhuwiex pajjiż su għalhekk ma se nkunu qalbina biżejjed li eh, nitfaw ir responsabilta fuq l-amministrazzjoni Amerikani, jew ovvjament aħna nibżgħu minn dak li għajdinna l-Big Brother tagħna l-Amerika, imma bżonn il-verità ehm, tkun waħda stqarrija mingħajr tlaqli u hemm bżonn illi eh, ikun hemm konsekwenzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Balzko, issa nagħti l-kelma l-Sur Lenners. Grazzi ħafna, President. Da mhux l-ewwel punt fuq daħna tagħna aħna ilna natu l-pariri tagħna fuq it-tortura u azzjonijiet tas-CIA. Attivitajiet terribli dawn il-waterboarding, per eżempju, n-nies li ma jħalluhomx jorqdu, da kollu m'għandux postu fis-sistema legali tal-21 seklu u naqbel mal-kollegi illi qalu illi sissa ma nix l-informazzjoni kollha fidejna fuq dak li ġara naqbel mal-kollegi u koll li din hija għaru kaza. Hawnhekk mill-Parlament Ewropew nixtieq eh, hekk f'ħakatajni kollu l-informazzjoni kollha bħala miraklu però se jiġri hekk u naraw ir-riżultati ta' diżappunt li rana daw l-aħħar sentejn minaħa tal-kumitat li aħna waqqafna f'dan il-Parlament u l-ek għandna nkunu pragmatiċi u naraw il-kompetenzi tagħna stess. Iġifieri hemm bżonn il-dan id-dibattitu jsiru wkoll fil-rati nazzjonali, fil-parlamenti nazzjonali u saqsi il eh, kollegi fil-grupp liberali smajna fuq stati membri illi Eh, ma tantx zammu sot u qed jgħidu li dispjaċihom li fil-Parlament Ewropew kellna biss missjoni waħda organizzata fl-aħħar mandat. U għalhekk mis-sebgħin membri tal-grupp ALDE għaliex għalmenu wieħed ma ħax l inizjattiva u għadda għall-azzjoni. Grazzi ħafna L-Onorevoli Kwelio, grazzi ħafna President, uh, Onorevoli Ministru, Komissarju, Esins, kollegi. Ilna niddiskuta dan il-pont illa snin twal u s-segretat s dan il-program fil bidonet fisser illi ikun possibli biss bil-mod il-mod ħafna li ċara u eżat ċara u bil-mod il-mod ħafna u koll il-responsabiltajiet ġew spiegati u għalek, nkunnu ċari mux kollox ġi spiegat sissa, u għalek stalinna sa il nkomplu natu l-inċentivi u għattu nispettaw il-prinċipju ta' sossidarieta fejn dan il-prinċipju supposti ġi rispettat u eh, ovvjament nispettaw u koll distinzjoni li jem bejn iż-żewġ poter, ġudikatura u le, u għalek dan ma jgħrux ikun xi pretest għal xi eh, xi gwerra ideoloġika xi propaganda, imma hemm bżonn naraw l-affarijiet anki mill-banda l-oħra tal-Atlantiku u insibu l-verità iva u niċċaraw li mill-verità u responsabilità aħna mħassbin ukoll fuq il-ksur ta' dettijiet tal-bniedem Aħna mħasbin li kunem kasiet bħal dawn ukoll fil-futur, id-drittijiet tal-bnidem huma l-qalba tal-valuri tagħna fl-Unjoni Ewropea u li nħarsu dawn id-drittijiet fondamentali hija talba li nagħmlu anke meta jkun hemm abużi minaħa tal-Istati Membri u lek din missjoni li hemm bżonn nikomplu biha. Natuwa segwitu nirrispettaw dak li ġara fil-passat u nirrispettaw il-fatt illi mhux kollox ġie spjegat kif suppost u fisem futur nixtiequ nkunu aħjar u futur fejn ikonna iktar rispett ta' drittijiet u għad dinjità tal-persuna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Daniel Buda. Grazzi ħantna. Id-drittijiet tal-bniedem il-libertajiet fondamentali u r-rispett ta' dinjità umana huma kollha voluri ta' demokrazija ta' stat ta' dritt u għandhom bżonn ikunu preżenti fil-politiki kollha domestiċi u barranin tal-Unjoni Ewropea. il ġidda konta terrorizmu tfisser id nirrispettaw dinjità umana, il-privatezza, kif ukoll da kollu li jaqa taħt il-kappa eh, tal-drittijiet fondamentali tal-bniedem u lek l-Unjoni Ewropea għandu bżonn tigarantixxi rispett tal-libertajiet kif ukoll drittijiet fondamentali u tigarantixxi wkoll is-sigurtà tal-ċittadini tagħha saħħaħ ir-relazzjoni transatlantiċi fil-ġirda tal-kontraterrorizmu bżonn tieħu għamla ġdida biex tkun ta' benefiċċju għal kulħadd għabbażi eh, ta' interessi komuni u valuri komuni. Imma jekk aħna dan is-suġġett nagħmluh eh, wis eh, politiku fuq detenzjoni illegali u l-involviment ta' CIA u ta' ċerti pajjiżi fil-detenzjoni u fil-konsini jista' jolqot il-proċess li għadna kemm bdejna f'ċerti stat membri biex ninskopru li mija il-verità u n-nis ikunu responsabli, għalek id-dofer tagħna huwa illi li stati membri nħalluhom ikomplu investigazzjonijiet tagħhom huma ninvolvu ruħna eh, f'dawn il-proċeduri legali li ġabdew imma nosservaw il-prinċipju ta' imparzjalità u l-indipendenza ġudikatura konvinti illi jekk ikun hemm ksur tal-liġi dan ikun magħruf u għalhekk F'din l-istituzzjoni prestiġjuża aħna ma' dubju ta' xejn hemm bżonn nkunu konvinti li hemm bżonn ta' prova konsolidata qabel ma nibdew nidentifikaw in-nies u ehm, nitkellmu f'dibattiti li mhux se jħallu l-frott. Grazzi ħafna issa l-proċedura ta' kaċ ZI, sinjuri. l-Onorevoli Marias. Grazie ħafna, President. Għana nikkondannaw il-prattiki ta' tortura ta' CIA f'Guantanamo Bay u f'postijiet oħrajn. Is-sistema ta' tensjonijiet Segreti waslu għal ksur kbir ta' drizziet tal-bniedem u ta' torturi terribli. Tensjonijiet segreti ta' CIA u kollu waslu għal ħtif ta' nies u imġiba ta' sew mhux umana. Minajr proċessi u ma nistawx niġġustifikaw jew natu leġittimità għat-tortura lanqas eventwalment biex eh, niksbu l-informazzjoni fuq it terrorizmu. Iġifieri l-impunità fuq it-tattika ta' CIA eh, permettiet li eh, komplu bit-tortura għalhekk l-Unjoni Ewropea bżonn kondanna kull tip ta' ksur ta' dittijiet tal-bniedem illi għamlet il-CIA u għandha bżonn tinvestiga iktar fuq l-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea illi kienu kompliċi appoġġaw dan il-pjan ta' konsigni ta' CIA. Grazzi ħafna. Issa is-sur Etheridge. Grazzi ħafna, President. Niftakru illi l-Istati Uniti uffiċjalment l-alleat tagħna minkejja tal-fatt illi Eh, l-interventi reċenti fil-Renju Unit minħabba l-President personalment forsi nistaw ma nasbux ħafna fil-rida tajba tiegħu, imma s-servizzi tal-intelligence huma bla dubju ta' xejn l-aħjar fid-dinja aħna grata ta' dak li jagħmlu. Iva, s-servizzi tal-intelligence għandhom bżonn jinterrogaw b'mod iktar uman, iva ekku. Imma x-xogħol tagħhom għajċi kullim imxekkel mill-politiċi u l-prinċipji tagħhom għal grad fejn aħna niperikolaw. Niperikolaw, mid-drittijiet ta' terroristi ma rridux jiġu qabel id-dritt għal libertà u s-sigurtà ta' ċittadini innoċenti. Sfortunatament, wieħed ma jistax ikisser terrorista eh, billi itiħdaqqa fuq eh, idu biss. Grazzi ħafna, ikellim li miss. Grazzi ħafna, President it-tortura u għamlet eh, inumani oħrajn jistaw jiġu aċċettati bħala fiġida kontra terrorismu. Jina naħseb illi minn issa bżonn waslu messaġġ ċar u ngħidu li aħna nikkondonaw kull attività tas servizzi tal-intelligence tal-Ewropa kif ukoll tal-alleati tagħha li prattikaw it-tortura fuq territorju Ewropew jiena naf li ċerti servizzi ta' intelligence jaħsbu li hija effiċenti għal ġbita l-informazzjoni li tista' tajn biex nrasnu xi attakki oħrajn u jiena naf li ċerti miċ-ċittadini tagħna quddiem attakki iktar ta' spiss u esposti għall istampi li qegħdin jaraw terribli tal-attakki li jiġu mill-postijiet tar-reati ċittadini tagħna jaħsbu li forsi tkun ħaġa aċċettabbli illi jagħmlu hekk imma għanna bżon nisaġitaw iktar pressjoni biex eh, ma nistawx ħlif nżommu mal-valuri ta' nsara li aħna jekk le nkunu daqs min qed jipprova jaqirna. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Jurova fisem il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna President. Anki jekk kif qatt qabel il-kwistjoni taqa taħt kompetenza nazzjonali il-Kummissjoni ilha segwi birqa ħafna Eh, din il-kwistjoni u tħeġġeġ l-Istati membri illi skont il-kompetenzi tagħhom sitwazzjoni bħal din ma teġax tiġri. Grazzi ħafna, President. Uh, thank you, Madam Commissioner. Grazzi ħafna. Issa fissem il-Kunsill Ewropew l-Onorevoli Ministru Bert Kandas. Onorevoli Signuri, grazzi ħafna ta' dan l-iskambju interessanti ta' veduti. Naħseb l-ewwel net illi binna l-koll illi blaċet sonni, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad dritt u l ġida kontra it-terrorizmu huma affarijiet ma' kwistjonijiet illi qatt ma nistaw npoġġuhom f'relazzjoni illi ikonna nċedu id-drittijiet tal persuna li dan huwa punt importanti skonti. Huwa importanti li nataw ukoll illi illum għadna qed nġildu kontra t terrorizmu u għalhekk nasib ir-riċerki kollha l-investigazzjoni kollha r-rapporti li fassanna ma kollha importanti biex illuminawna fuq dak li ġara. Jiena għad fl-ewwel parti tal-istqarrija tiegħi il-veduta tal-Kunsill Limi ġifiri mill-mod kif aħna naraw il-politiki tal-President Obama biex jissowi dak li ġara qabel, speċjalment jekk imsejjaħ it-tekniki eh, ta' detenzjoni riveduti u jina semmejtu kol il-fatt illi għanna ċerta kompetenza u jina nirrispetta l-oppozizjoni mill-Snjura Intivelt kontra l-Konsil illi trid illi il-Kunsill ikun kollettivament responsabbli ra ma fimx jiena għattilkom għaliex naħseb li jaħassa dak li ġara naf kif għattilkom hemm bżonn li jkun hemm investigazzjoni għandna l-qafas legali qatt ma kien hemm deċiżjoni tal-Kunsill kif għattint illi nikkooperaw mal-Istati Uniti fuq dawn it-titjiriet eh, mill-Amerika mhux veru u nixtieq li tajd li fejn ġie deċiż l-istqarrija l-unika waħda li għamilna kien wara l-11 settembru biex nikkooperaw mal-Stati Uniti fiċċeda kontra terrorizmu jekk ta' tajdi fejn il-Konsillu kollettivament responsabli illi qabel fuq dawn it-titjiri ta' konsinji inkun interessati ħafna għaxek eh, tajduli u niċċaraw ftit iktar l-affarijiet ma jina ma nistax nara dan il-punt u jina diżappuntat għax jina għatawnek fissem il-Konsill u l nasib li importanti nitalmu minn dak li ġara. Nifem il-kwistjoni ta' responsabilta hemm bżonn li iva sir ma nistawx nbidlu l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha forsi xi partiti politiċi jixtiequ imma jiena ma nistax nbidlhom. Huwa faċli ħafna li wieħed jagħti ħtija lill kunsill kollu kemmu ma intkom tafu li huwa inġust u għalek jina l-kiko xtaqt f'dan id-debattitu jwassal konklużjoni oħra ġifiri illi responsabilta tmur fejn mux għaxem xaħat u dimek imma il-responsabilta tiġi permezz ta' sistema b'soda legali li għanna fl-Europa u bħala konsil fl-imkien fil-komunalità nitkellmu iva fisem il-konsil u dan, il l-ksur tal-li ma jistax jiġi aċċettat u aħna se nkomplu nġildu għadritti tal-bidem fil-kuntest tal-ċlida neċessarja kontra terrorizmu u aħna nifirħu deċiżjonijiet li ħa President Obama u forsi dan jista jilluminana xi ftit id-dibattitu u ma nħiġ nittifikaw nipprovaw npadu subajna u nkomplu niġildu għal responsabilità tal-ġrajiet illi ġraw. Grazzi ħafna, President. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Grazie ħafna, Ministru. Grazie lilkom, Sinjor.